Mela, il-sessjoni li missi għada 24 ta' marzu mid-disa sassija fit tlita sal-8 u mid-disa sal-nofs il-lejl. L-agenda huwa publikat fil dokumenta seduta li għandu l-istess isem fuq